ħafna nistaw inqisu l-aġenda bħala waħda adottata. Għanna rapport ta' Sur Marinescu, punt li jmiss fuq il-Bank Ewropew tal-Investiment nixtieq nagħti merħba lis sur Hoyer, ir-rapporter Sur Marinescu.